pratika fil-Venezuela. L-emenda numru 5. Nif votazzjoni nominali niftaħ il-votazzjoni. Nala il-vot. U din ma taddix. L-emenda numru 6. Votazzjoni nominali. Niftaħ il-vot. <clears throat> Votazzjoni maluqa. U laqqas din ma tiġi aċċettata. Paragrafu 5 il-dokument oriġinali f'żewġ partijiet mela diw li ftit l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. It-tieni parti favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. L-emenda numru 7 u kol votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Votazzjoni maluqa. U din u kol ma taddix. L-emenda numru 1. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Il-vot maluqa. u din ma taddix. Immorru għad dokument oriġinali fer partijiet l-ewwel parti oru ftit u idejkom favur kontra astensjonijiet taddi, tini parti favur kontra astensjonijiet taddi, it-tielet parti favur kontra astensjonijiet taddi, l-erba parti favur kontra astensjonijiet taddi. L-emendra numru 2, votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Rejected. Amendment 4 by L-emenda 4, votazzjoni miftuħa, votazzjoni nominali. Votazzjoni maluqa. Ma taddix premessa ċe jekk iġobkom għallu jdejkom favur kontra astensjonijiet u din premessa tgħaddi. Premessa D tal-dokument oriġinali favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Emenda numru 3, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. u din ma taddix. Premessa KJ, votazzjoni u idejkom favur kontra astensjonijiet taddi. Premessa K ta' tekst oriġinali u idejkom favur kontra astensjonijiet taddi. Issa, il-rezoluzzjoni kollha ħan votaw b'notazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. u din taddi. Għandi ew eh, punt ta' ordni. President, nirringrazzjak. Jien eh, f'dawn l-aħħar seduti ma kienx hemm permessa spjegi ta' voti b'urġenza Imma vot bħal din meta jkun hemm ħafna votazzjoni nominali, il-membri l-qasbis jistgħu jispjegaw irwieħhom għaliex votaw kif kunu votaw. Jiena naħseb li ta' min nerġgħu naħsbuha din din ir-regola mhix ġustifikata. Jiena naħseb li għandna jkollna dritt aħna nispjegaw irwieħna, iva kif għadek hemm spjegajt, kif għadek kemm din insibuha fir-regoli ta' proċedura u aħna ħadna nota tal-oġġezzjoni. Issa riżoluzzjoni fuq il mauritania Mela, rezoluzzjoni kollha kemmi u l favur kontra astenzjonijiet adottata. Issa immorru fuq ir-riżoluzzjoni dwar is-Sudan għandna mozzjoni konġunta minn ħafna gruppi l-emenda numru wieħed favur kontra astenzjonijiet ma taddix l-emenda erba favur kontra astenzjonijiet taddix emenda ħamsa favur kontra astenzjonijiet ma taddix emenda numru 2 favur kontra astenzjonijiet ma taddix l-emenda tlieta favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Rezoluzzjoni kollha issa votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Votazzjoni maluqa. U din hija din tgħaddi. Issa mozzjoni rezoluzzjoni minn 92 deputat MEP qed nitkellmu fuq l-iskema ta' tariff preferences l-ewwel net, l-ewwel emenda ollu jdejkom favur kontra astensjonijiet ma taddix, emenda numru 2 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Issa rezoluzzjoni kollha kemmi għanna bżonn il-maġġoranza kwalifikata, votazzjoni nominali u niftaħ il-vot. Votazzjoni maluqa. U ma taddix għax kena bżon il-maġġoranza kwalifikata. Għalek din rizoluzzjoni ma taddix. The next item is a resolution fine. Issanna rezoluzzjoni fuq um, Financing Arrangements, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U din tardi. Qabel immorru għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna nixtieq